li nifraħ is-sur Langen. Issa għanna l-ispiega tal-votazzjonijiet. But it's obvious that we had this then. Uh, dear colleagues, we have 50 explanation of votes. You know what this means? Kollegi, għanna 50 spiega tafu xie tfisseru, ġifirina sena ġel, u skużawni bil-qoddimek sena ġel, imma rridu nżommu mal-ħin biex natu ċans il-kulħat. Mela, nivutaw għal kalendarju ta' sena d-dihla, Sur Batten. Grazie ħafna, Sur President Jena nishtiq nispiega dwar eh, il-votazzjoni tal-kalendarju għal-2012. Ovvjament, aħna dak li votajna um, kien kollu ħmerijiet għax jitkellem dwar Strasburg, Lussemburgu u, eh, u Brussel l-ispejjeż huma xi 250 miljun ta' euro kull xar. Għalhekk jien għandi suġġeriment ejja ma niltaqgħux nax il-darba fi Strasberg. Ejja niltaqgħu nax il-darba Strasberg f'ġimgħa waħda. L-ewwel ġurnata, tliet sessjonijiet, kuljum tliet sessjonijiet. Ġifieri ikonna l-fej biss ngħaddu ġimgħa hawnhekk fix-sena u bekk noqogħdu ma jkunix daqshekk spejjeż u anki inkonvenjenzi. Is-Sur Hanan minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Hawnhekk hawn xi ħaġa ehm, straordinarja ta' kif jiltaqa' dan il-Parlament ehm, hawnhekk ta' kull xar. Aħna dejjem nipritkaw ehm, biex ma nofqux ħafna flus umbat mbagħad nofqu tant flus fl-interpreti, l-amministrazzjoni, l niskola l li nġibu, nitkellmu dwar il-klima u tant kemm nġibu danni aħna ħafna bil-fat li noqogħdu nivvjaġġaw. Jiena il-fat li l-Unjoni pala klab ta' nazzjonijiet jiġbor la fajt kol ejja jkonna sede wahda. Ejja dejjem nil-taqaw għawnek eh, fi Strasberg, fi Strasberg tan sabiħa, jon kella nil-taqaw fi Brussel bis, ejja ma noqodux naħlu le għal-ħela. Ejja naraw kif nerġaw nirrendu lura dawk li ħalsu t-taxxi. Is-sur Gonnix minuta. President, il-vot eh, li għadda hija manuvra kontra it-trattat, it-trattat li huwa ċar il-fat li kunem il sessjoni fi Strasberg biex innaqsu waħda minnhom qed ngħidu li fl-istess ġimgħa jkollna żewġ sessjonijiet. Imma it-trattat huwa ċar, anki s-sentenza tal-Qorti tal-Lussemburgu diġà ta' sentenza meta ridna nbidlu minn 12 morru għal 11. Ilna issa 20 sena naraw manuvri biex innaqsu n numru ta' sessjonijiet li jsiru f'Strasburg u huwa minnu li situazzjoni li qegħdin eh, nejxu eh, mhix sostenibbli. Imma mhix eh, ħaġa li naqsu minn Strasburgu li huwa il-Washington DC tal-Ewropa. Ma jistax ikun iġifieri li ngħaddu għal dawn it-tip ta' manuvri. Grazzi ħafna. Sur President, din ma kienieċ deċiżjoni fuq il- fuq il- li nridu namlu aħna aktar laqat fi Brussel mhux fi Strasburg, iżda jiena naħseb illi naqasna laqat li ħajkonna fi Brussel ukoll, ġifiri isna xortu waħda din fuq l-istess livell, iżda aħna votajna fuq il-fatt li l-plenar ta' wissu ta' Settembru ħajsiru li ħajsiru f'ġimgħa waħda, din hija xi ħaġa legali minħabba li aħna din nitkellmu fuq b'sessjoni plenarji ta' kull xar kif hemm fit-trattat u jiena naħseb illi din mhijiex ma nistawx nispjegaw niġġustifikawha minħabba l-ispejjeż 70 miljun euro mhuwiex qegħdin jinħalqu biss minħabba Strasburgu iżda minħabba illi aħna qegħdin nintilfu fil-birokrazija ejja nifukaw fix-xogħol tagħna hawnhekk li aħna jkollna eh, eh, dan il-wiċċ demokratiku fl-Ewropa. Grazzi. Ektesi eh, Fernandez. Issa ngħaddu biex nitkellmu dwar ir-rapport ta' Fernandez. Sur Van Dalen. Aw qiegħed is-Surja. Minuta għandek, Sinjur. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nxtaqt nitkellem fuq dan ir-rapport minħabba li jiena tal-opinjoni li dan il-Parlament mhux dejjem ikun trattat bl-iktar mod ġust jiena bħala membru ta' dan il-Parlament Ewropew jiena favur li infadlu naqsu l-ispejjeż iżda aħna rridu namlu xorna u kol kif suppost u il-fat li zdiet il-budget tal-Parlament Ewropew u l-integrazzjoni di ma kienet kalkulata tajjeb u da ma jfissirx laqqas li aħna ħanżidu dan iż-żida miex edha tipprevedi u koll il-fatt li aħna u koll rridu ninvestu fuq affarijiet ġodda u l-fatt li rridu nappoġġaw il-Kroazja, per eżempju, importanti li jkollna riflessjoni ġusta ta' dan kollu. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna. Issa, immorru għal-rapport li jmiss. Is-Sinjura Manzoni. Grazie President. Il-Turkija kif il-kol nafu hija msieħba strateġiku l-Unjoni Ewropea u l-pożizzjoni tagħha hija importanti immens fir-rigward tal-interessi ekonomiċi u politiċi tal-Unjoni Ewropea hija għandha rwol importanti fil-promozzjoni tal-azzjoni Ewropea fil-żona eh, tal-Bahar Veno kif ukoll fil-paċi tal-Vant Nofsani. Edin naraw iżda f'dan ir-rapport illi hemm dewmin fil-proċess u hemm reżistenza tal-forzi politiċi ta' Turkija fir-rigward ta' dispożizzjonijiet fundamentali tal-ftehim ta' assoċjazzjoni. Jiena nemmen illi dwar ġustizzja, libertajiet fundamentali, dritt tal-informazzjoni, migrazzjoni. L-awtoritajiet torok mamlux biżejjed progress minkejja illi kienem spinta illi ġiet me ċittadini L-interessi ekonomiċi fil-reġun ma jistawx eh, ġeluna biex aħna naħfru fejn għandu xaqsam id-drittijiet fundamentali. Rapport jaffronta dan il-qafas bat proġ determinat jistiden il konsil u l komissjoni biex ma jinjorax ir-riżultati pożittivi tal-2005 u kol biex ma jxejjinx il-ftajin bilaterali li diġa hija temmek permess tal-ipotezi tal-partenarjat privileġġat. Jena naħseb illi din is-ħubija tista' tikkomprometti il-proċess ta' adeżjoni iżda dan il-proċess ta' adeżjoni għandu jibqa' l ewlieni tagħna, grazzi. You both spoke more than a minute. And... Inti, ma tkellimx fuq ir-rapport tajjeb u u eh, tkellim tal-iktar ħadd iktar żmien. Inti tkellimt fuq ir-rapport tat Turkija. Ġifiri, eh, tista' titkellem fuq liħor. Sur Kalinowski issa. Grazie ħafna, President. Qed nitkellmu fuq il- bahar eh, li għandu territorju kbir ħafna. Ir-reġjun tal-Atlantiku għal-trasport, għall-enerġija, għas-sajt hija importanti ħafna għax naraw li iktar minn 50% tal-sajt jiġi minn dan il-bahar. Hemm ukoll il-fenomeni tal-klima li se kolom konsekwenzi ta' katastrofi għal-kosta ta' dan il-reġjun, għalhekk hemm bżonn li jkollna amministrazzjoni tajba tar-reġjun tal-Atlantiku, governanza tajba sabiex inkomplu proteġu l-ambjent u anke ntejbu il-ħajja tan-nies li jgħixu dawn l-inħawi. Grazzi ħafna issa nitkellmu fuq it-Turkija sur Kalinowski. Ndek minuta fuq it-Turkija. Grazzi, Sur President dan zbal jiena nixtieq nitkellem fuq il-politika industrijali fi żmien fl-era tal-globalizzazzjoni mhux fuq Turkija. Przepraszam panie przewodniczący, pomyłka jakaś nastąpiła, ja mam zabrać Sur President, hawn żball jiena fuq il-politika industrijali eh, flera tal-mondializzazzjoni, tal-globalizzazzjoni. Iva, jiena rajtek ukoll fuq il-lista ta' Turkija, jgħid il-President. Tajjeb, Sinjura Manzoni, minuta. Mi skużi, President, ma. Skużani, President, iżda issa jiena ser nintervjeni fuq l-Istrateġija Atlantika? Iva, ekket lek lista stajt għamil. Mhuwiex balti jgħi. Inti kellek ir-rapport ħażin. Missek smajt dwar se xkonna ser nitkellmu. Sa tista' titkellem dwar dak ta' qabel. Iva, Tajjeb, se nitkellem dwar l-istrateġija tal-Atlantiku, imminti qabel għaddejt li il-mikrofonu dwar it-Turkija, ma jimpurta xejt il-President. Grazzi, President, nishtiq nitolbok suża. L-istrateġija. Nishtiq nitlob skuża, President il-qafas illi fih irridu nambjentaw id-diskussjoni ta' din ir-riżoluzzjoni huwa dak tad direttiva 2008-56, id-direttiva qafas dwar l-istrateġija tal-ambjent tal-baħar. E kif qal il-kollega l-intervjena għabli? il-qafas huwa dak tal-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar. Għaliex din id-direttiva tistabilix il-prinċipji li fuqu l-istati membri rridu jelaboraw l-istrateġija tagħhom f'kollaborazzjoni wkoll mal-stati terzi biex huma jilħu stat ekoloġiku tajjeb fl-ilmijiet tagħhom li huma responsabbli minnhom. U għalhekk dan huwa il-qafas illi fih kellha tiġi ambjentata l-istrateġija għar-reġjun tal-Atlantiku għabbażi tal-indikazzjonijiet min-naħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-14 ta' Ġunju li għadda kif fakkar ukoll il-Kummissarju meta intervjena fil-Kamra. Ir-riżoluzzjoni ġiet preżentata tmur li lin minn dan il-perimetru u ma tagħtix każ il-kummenti tal-Kummissjoni u għalhekk qed naraw strateġija illi qed tantiċipa żminijiet u jina nittama illi il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni f'koerenza ma dak illi sar fil-awla titkellem dwar l-inizjattiva tal-perimetru tal-istrateġija marittima integrata illi jiena din jeda nappoġġa u għalhekk jiena assjenejt. Grazzi tal n-intervjeni, President. Issa. Fu. Signora Levska, grazzi ħafna President. Jiena meta nara il-vot kif svolġa dwar it-Turkija sodisfatta jiena perswaza li kull xogħol qed nagħmlu favur it-Turkija f'pajjiż li qed jipproteġi d-drittijiet tal-bniedem li jrisa l-demokrazija tajjeb li aħna nappoġġjaw dan il-pajjiż tajjeb li qegħdin ngħinu dan il-pajjiż biex jirriforma. Hemm bżonn ikkonċentraw fuq il-problemi kbar, jiġifieri riforma tal-Kostituzzjoni drittijiet tan-nisa l-protezzjoni tal-minoritajiet etniċi. Jiena nixtieq nitkellem dwar il-trasposizzjoni tal-protokoll supplementari eh, dwar il-ftejn ta' assoċjazzjoni bejn il-Komunità u Turkija. Minuta għal kelmini mis. Grazzi, President, jena votajt favur il-rezoluzzjoni ta' Turkija għalix riforma tal-Kostituzzjoni illi saret fit-12 ta' settembru illi għadda ġiet rikonoxxuta b'mod unanimu bħala pass importanti li għamlet Turkija fejn hija qed tiġi viċin aktar l europa iżda jiena qed nesprimi tħassib tiegħi għall arresti tal-ġurnalisti li kien hemm. Jiena nixtieq ngħid li Turkija hija seba' partner kummerċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija l-partner prinċipali ewlieni ta' Turkija u l iskambji kummerċjali illi l-om għaddejjina dawn l-aħħar sekli waslu għal lejxin paċifiku tal-popli u għalhekk jiena nixtieq nifraħ dawn il-progressi li kien hemm fir-rabtiet bil-Unjoni Ewropea u Turkija b'mod partikolari dawk permezz eh, dawk marbuta mal-highways tal-baħar illi bħalissa qegħdin naraw flus illi huwa ikbar minn 2500 tiran. Hemm ukoll kollegament ferroviarju u għalhekk stajna neliminaw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 ġifiri tibdil kostituzzjonali li qegħdin jirrendu iktar demokratiku il dan il-pajjiż u anke l-ħajja ta' kuljum. Imma aħna nixtiequ li naraw li l-progress ikun iktar maġġel. Dak li huwa importanti huwa il-relazzjoni bejn il-ġara. Jekk ma nsibux tarf tal-problema ta' ċipru, il-problemi l-oħra se jibqgħu magħna ukoll qed nitkellmu wkoll fuq ċittadini, il-libertajiet ta' reliġjon jiena nispera li bil-konklużjoni tiegħu ir-rapport ikun qed permetti ċertu progress li naraw verament jiġi reġistrat f'dan il-pajjiż. It-Turkija, Turkija li mhux biss jimur il-qoddim fil-settur ekonomika imma anki fis-setturi tal-libertajiet u drittijiet tal-bniedem. The person who just spoke was Tajab ħafna sa jiena kważi ċert li l persuna dik kien tkellmet miex ma kienitx issur sur Bilen jekk jekk għandi raġuni issa nitlob is-sur Bilen sabiex jitkellem. Jina kont um, parteċipajt fid delegazzjoni li marret iż-żur għandhom tal-Parlament dan il-pajis u stajt nara bajnejhom iżbidejja tibdil kbir. Uh, Ovvjament huwa pożittiv il-fatt li naraw li hemm progress fis sistema eh, ġuridika, id-drittijiet tan-nisa, il-kooperazzjoni ċivili u militari, dak kollu li naraw f'dan il-pajjiż. Jiena ovvjament li eh, ridu nkomplu jkomplu jaħdem dan il-pajjiż fil dak li għandu x'aqsam komunikazzjoni, sistema elettorali, dak li inkwitana li eh, baqa ċertu violenza kontra n-nisa u anki il-til li jisir imħabba uh, biex jiġu um, imħarsa ċertu drittijiet pallu nur. Il-problema ta' ċipru u kol għada maħna il-fat li tisiħeb il-Turkija u fl interess tal-pajizi tal-istati membri diġa. Ja, fjendanka, Dank, Grazie ħafna, Sur President. Jena dwar ir-rapport tal-progress dwar it-Turkija jiena astjenejt minħabba li mhux għax eh, jiena ma naqbilx ma l-analiżi iżda jiena naħseb illi xorta waħda hemm ħafna ksur ta' drittijiet fundamentali fit-Turkija. U jiena tal-opinjoni li l-Parlament Ewropew għandu jisħaq fuq il-konsegwenzi illi ikunu konsekwenzi tal-azzjonijiet jekk il-Turkija eh, ikomplu sejrin kif huma sejrin, aħna ma nistax nibqgħu sejrin bil-negozjati u jiena naħseb li issa wasal il-waqt li aħna fil-fatt nisqu mat-Turkija li huma għandhom jirrispettaw il-prinċipji u l-ftehim. Ringrazzjak. Grazzi ħafna, Sur President, u veru illi fil-fat kienem xiftit ta' progress illi san analizzaw li kienem fit-Turkija dan l-ħar ftit snin. Iżda meta nħarsu li il kriterji ta' kriterji ta' Copenhagen illi huma importanti għal sħobija ħafna, jiena ma naħsibx li Turkija ħadd tkun tista' tingħaqad mal-Unjoni Ewropea minħabba li tant qiegħda il-bot mill-prinċipju bażiku ta' drittijiet fundamentali u mhix qed tirrispetta laqas id-drittijiet tan-nisa u drittijiet tal-bnedmin importanti ħafna għalina fl-Ewropa. Jiena eh, għalina taffetwa wkoll is-sitwazzjoni tagħna f'Ċipru minħabba illi il-Turkija edha tokkupa nofs gżira, nofs gżira ta' ċip waħna ma nistax naċċettaw illi kuna din sistema ta' agenda doppja li qed timxi il t-Turkija. Aħna rridu nħeġġu u nisqu fuq id-demokrazija u ma nistawx ngħidu illi aħna nistgħu naċċettaw ċertu affarijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President, l-attitudni tal-Unjoni Ewropea f'dak l-għandu xaqsam il-Turkija żgur li tista' titqies bħala żbal tal-ġenerazzjoni. Jista' jkun illi aħna ħdimna jew sabiex ngħidu illi iva aħna favur is-subija jew nkella ejja naħdmu fuq arranġament differenti iżda aħna minn flok għamilna ċertu widit u minn flok dawn il-widit diġa konna naf li m'għandniex l-intenzjoni li nżommu aħna għamilna ċertu konċessjonijiet diffiċli ħafna f'dak li għandu jaqsam e, is-sitwazzjoni sekulari dwar is-sitwazzjoni ta' Ċipru nasu każ illi hija sitwazzjoni diffiċli ħafna aħna wkoll e, e, jom sabiex fil-fatt joqogħdu jħossuhom ħati anke dwar il-ġenoċidju tal-Armenja, eccetera, eccetera, aħna qegħdin nirriskjaw illi noħolqu fil-fatt dak illi qed nibżgħu minnu, ġifieri li jkun hemm dan l-istat li huwa il-bot ħafna mill mill l-Unjoni Ewropea mill-ideali tagħna, naħseb li jistħoqilhom ħafna ħjar sur Posselt. Sur President, minkejja li jiena naqbel mal-kollega sur Piba, jiena ċertu waħda votajt favur il-rapport minħabba li aħna edna bitċar fil-bidu ta' dan il-rapport li aħna edin nibdew proċess miftuħ u twil ħafna illi ma nafux eżattament kif ħajispiċċa. U aħna nafu illi kena bosta u kol bit minna ħata soċjalisti Demokratiċi dil-Parlament, jina il-Parlament nasab illi meċa fil-direzzjoni tajba, pero issa rridu nħidu l-pass li jmiss u nejdu l-kollegi Toro kif għal kollega Piba illi l-sobija ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea ma tistax eh, tkun reali minħabba illi din um, Miex possibli, miex possibli la turkija u l-qas possibli għalina u għamżon li najdu għabitċar. Jena nasab li f'dak għandu għandu qasam il-progress, dawn huma fl-interess ta' Turkija stess li huma eh, membru u kol tal-NATO, kif u kol eh, tal-Konfederazzjoni tal-Nazzjonijiet Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President, jina nishtiq nerġa nirreferi għad diskussjoni li aħna kellna dwar il-proċess ta' integrazzjoni Ewropew fil kasta ta' Montenegro. Jiena matul id-dibattitu saqsejt l-rappresentanti tal-Kummissjoni tal-Kunsill dwar dwar il-pjanijiet tagħhom għal dan il-proċess. Meta jaħsbu il-Montenegro tista' ssir Eh, pajjiż kandidat għasħubija u jiena marċivejċ tweġiba jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni votajt favur għal numru ta' raġunijiet differenti l għannet minħabba li din raġuni importanti għal Kroazja u t-tieni raġuni minħabba illi aħna nasbu li il-proċess tal-Montenegro għandu jkun ta' eżempju għal proċess tagħna ma' pajjiżi oħrajn fil-Badġisa. Is-Sur Possati Kjoġbok, Sur President, aħna għandna bżonn politika bħal din, politika li tkun bbażata fuq dan il-qafas u njien naħseb li f'dak kandu għandu xaqsam il-negozjati mal-Kroazja, aħna dawn rridu nikkonkluduhom u nkunu nistgħu fil-fatt nivvotaw favur is-subija tal-Kruzija tal-Kroazja, skużawni, dal-waqt aħna nittamaw li e, huma jkun jistgħu jissieħbu mal-Unjoni Ewropea s sena jekk mhux id-dieħla ta' wara aħna rridu naraw kif ħan komplu naħdmu fuq il-politika ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad rridu naħdmu iktar ukoll fin-negozjati mal-Maċedonja ma' Montenegro. Naturalment dan huwa dak li aħna nwedu ġifiri li jekk huma jissotisfaw il-kriterju ma jkun jistgħu jissieħbu eħe fl-Unjoni Ewropea. U huma jixtiequ ħafna li kollhom ġejjini bħala msieħba tal-Unjoni Ewropea u għandhom tradizzjoni demokratika twila ħafna f'Montenegro u fil-Maċedonja u mhux bħat-Turkija. Għal din raġuni jiena nistenna bilħer għal li jkollna dawn in-negozjati mal-Montenegro. Grazzi ħafna. President, għatfadal ħafna x'namlu fil-qasam tal-ġlieta kontra diskriminazzjoni fl-Ewropa jiena naqbel ma' rapporter tagħna mtija tgħid illi f'rigward tad diskriminazzjoni etnika illum nistgħu nikkonsidrawha bħala eliminata iżda qed tibqa' teżisti fost il-poplu Roma u dinja waħda mill-isfidi rridu nindirizzaw fi snin illi ġejjin. Hemm pereżempju fatturi speċifiċi bħal żvantaġġi ġeografiċi, livelli ta' edukazzjoni li huma baxxi u li waslu għal xogħol mhux ikkwalifikat. rridu nintegraw parti sinifikattiva mir-Roma Ewropej. Għaliex dan jista' jwassal biex il-miżuri li għandhom lan illi jinkluduhom jistgħu iwaslu għal waħed mill-aħjar rapporti fir-rigward ta' drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa. Onorevoli Roda, l-minuta. Grazzi ħafna din id-diskussjoni fil-Parlament. Tajt li naturalment aħna bħala Unjoni Ewropea jisna tinżommu lura u aħna ma nistawx naħlu l-flus aħna mhux biss qed nitkellmu fuq id-dinja finanzjarja u hekk fuq il- eh, U mhux biss fuq il-problema ta' Roma, u importanti ħafna li aħna għandna dan ir-rapport f'dejna minħabba li fl-aħħar aħna nistgħu nieħdu deċiżjoni u rridu naraw eżattament li ma riżultati nistgħu naslu għalihom. U illi kien hemm ħafna flus li fil-fatt kienu investiti fl-integrazzjoni tar Roma. Aħna irridu naraw xi programmi aħna ħan investu fihom qabel ma aħna fil-fatt noħolqu strateġija ġdida għal dar boħra u mbagħad naraw x'investiment għan bżonn. Jiena naħseb li għandna naħdmu bil-kontra. Din raġuni ħdim eh, votajt favur. Grazzi President, bl-approvazzjoni tal-lum ta' rapport inizjattiva, il-Parlament għamil pass il qudiem konkret lejn inklużjoni reali ta' Roma fil-komunitajiet illi ospitawhom. Għal darba l-dejjem neħħejna il-marginalizzazzjoni u tajna li Roma l-lajnuna kura tas saħħa Aħna nilqaw kol koordinazzjoni aħjar mal-entitajiet lokali u reġjonali. Ittejjeb ukoll it-test fil-parti fejn qegħdin imbassru verifiki konkreti dwar il-koerenza u l-effettività tal-finanzi fir rigward ta' riżultat li qed nistennew u fil-parti wkoll fejn aħna daħalna ċertu affarijiet li huma favur l-istati membri illi garantixxu l-użu tajjeb ta' riżorsi illi jingħatawhom. Madana kollu, probabilment stajna namlu xi ħaġa aktar fir rigward tal-arfin ta' drittijiet u dmirijiet reċiproċi. Għaliex irridu nerfaw ir-responsabilità tal-inklużjoni tal-poplu Roma fil-komunità tagħna l-onorvoli fidanza għal-minuta. Grazzi, President. Koll naqblu li konna għanna um, bżon ta' strategija Ewropea biex integraw Roma u ovvjament ġifiri nafu koll li jisiru diskriminazzjoni imma ma jistax ikollok inti dritt minn kollok dover u irrid ikun hemm ukoll għafas legali Għalek, bżon nafu kif jiexu dawn il-popolazzjonijiet, anki ġifirix importanzjatu l-edukazzjoni ta' tfal. Dawn ma jirrifjutaw li jintegraw f'kull qasam soċjali, f'kull qasam tal-ħajja. Il-komunità tar-Rom f'pajjiżi u f'pajjiżi oħra jgħal l-istess. Għalek, nkunu pokriti jekk aħna eh, naraw li ġifiri li dejjem aħna ngħidu li dawn għandhom jgħixu kif nixtiequhom aħna intuhom huma ma jagħmlux il-parti tagħhom. Id-direttiva ta' 38 tal-2004 fejn ehm, naraw xinu ma doveri ta' nies fi stat membru ieħor għal dawn il-raġunijiet aħna ma qbilniex ma l onrevli Antonio Salvenuta. Grazzi, President. Il-rapport tal-kollega Jaroka għandha importanza partikolari għaliex hija ser tfassal flimkien mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li sejra tad-dot l-Kummissjoni ser tfassal il-bażi għal diskussjonijiet li jmiss tal-laqa tal-Pjattaforma Ewropea għall-integrazzjoni ta' Roma pes fil-7 u 8 ta' April li ġej. Jiena joġbuni dawn ir-regoli minimi fl-Unjoni Ewropea f'rigward tal-impjiegi il-postijiet fejn joqogħdu lajnuna l kura tas-saħħa. Rridu nagħtu importanza lill-edukazzjoni primarja li hija importanti għall minoranza tar-Roma. L-istedina lill-Franza, il-Bulgarija u l rumanija hija importanti u importanti wkoll il ruol tal-Kummissjoni hija għandha jkollha rwol attiv għal l-elaborazzjoni ta' strateġija effettiva l-inklużjoni tar-Roma. Hija meħtieġa wkoll illi naraw xinuma id-dmirijiet illi dawn il-komunitajiet nomadi irridu jerfaw fuq spallejhom. L-Onorevoli Kroċetta tal-Minuta.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 Il-grupp tiegħi qed jappoġġa dan ir-rapport minħabba li aħna naħsbu li miexi fid-direzzjoni tajjeb u qed jitlob għal strateġija tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna naħdmu ta' fuq l-integrazzjoni tar-Roma. Dan ir-rapport huwa spirat minn mill-kundizzjonijiet illi qegħdin jgħixu fihom dawn il-komunitajiet tar-Roma fl-Ewropa, però fl-istess ħin aħna qegħdin nitolbu wkoll għal kundizzjonijiet vinkolanti ħalli nibdew bil-proċess ta' integrazzjoni aħna eh, din naraw l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea qiegħda titlob sabiex huma jkollhom aċċess tajjeb għal suq tax-xogħol u jkollhom mikrokrediti disponibbli għal self-employment. Aħna nappoġġaw ukoll l-edukazzjoni, l-aċċess għall edukazzjoni tal- tal-tfal Roma. Ringrazzjak. Uh, Ikkirija kommi ġena Presidente. President, din dan il-rapport importanti ta' inizjattiva jurina kemm hija importanti li jkollna strateġija Ewropea għall-inklużjoni e integrazzjoni tal-poplu Rom. Diskriminazzjoni ekonomika u soċjali hija preżenti fl-Ewropa imma unnaraw li marret tal-arm ħabba l-kriżi ekonomika. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn kollha qafas legali ieħor u sabiex eh, u ma tkomplix tevita din il-problema billi toħloq liġijiet li mhumiex li ma jkunux xorbtu Għale, hemm bżon li nżommu il task force għal poplu rom nibdew naħsbu li jkun hemm mekkaniżmu simili li jintuża għal eh, l-istudju tal-suq intern eh, f'dan ir-rigward il-ċittadini wkoll Eh, niftakru li ċittadini kollha għandhom dritt għal li kollhom id-drittijiet kollha eh, fundamentali anki jekk irridu nitolbu l komunità tar-Rom nitolbuhom li jintegraw għax huma stess ma jirrispettawx il-normi Ewropew nazzjonali. Presidente, abbiamo... L'onorevole Antinora, grazie President, bil-vot tal-lum tajna spinta ulteriori li soluzzjoni aħħarija għal din il-problema. Iżda aħna ma votajniex l-aħjar soluzzjoni li stajna nifutaw infatti nixtieq infakkar illi iktar minn 300 emenda li ġew prezentati fir-rapport ġew mibdula fit 38 emenda ta' kompromess. Il-kol ġew adottati li għandhom lani li jfissru aħjar is-setturi priorità tal-istrateġija, jiġifieri l-għanijiet ta' din l-istrateġija. Il-Kummissjoni flimkien ma' task force permanenti t-garantixi l-ġbir ta' diffużjoni ta' data tal-aħjar prassi u l-istatistika li stati membri jridu jaħtru funzjonarju nittamaw tal-livell li tal-gvern illi jkun punt ta' kuntatt għat ta' din l-istrateġija. Iżda aħna stajna nkunu sana nħallu aktar effett, sana nkunu inqas ipokriti kieku fil-rapport aħna tkellimna dwar l-obligi u id-dmirijiet il l-komunità ta' Roma trid tħares fil-pajis li kun qed jilqahom. Jiena hekk nittama li jsir fir riżoluzzjoni li jmiss biex dawn il-komunitajiet ikunu jistgħu jgħixu aħjar fis sati membri kollha. L-Onorevoli Angelilli. Grazzi President għattiktar tfal li ma jmorrux l-iskola imma aktar tfal illi ikunu kostretti illi jiġu isfruttati dawn huma l-anijiet tal-rapport jaroka illi hija tweġiba politika ta' sew importanti. Iżda li l-in mid-dikjarazzjoni ta' prinċipju aħna qed nistennew il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li prevista għar April sakemm ma jkunx hemm responsabilità u koordinazzjoni aktar ċara fost l-Istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropej dwar il-politika tar Roma. Lan irtu kun dak li nużaw aħjar ir-riżorsi li għandna disponibbli, irridu nibdew bil-fondi tal-komunità u nevitaw illi jkunu l-amministrazzjonijiet lokali illi ikollhom iġorru dawn il-problemi kollha u jindirizzaw l-emerġenzi kontinwi li qed ikollhom. Jiena nittama fl-aħħar net illi niftħu b'debattitu dwar id-direttiva 38 li tipprevedi kundizzjonijiet speċifiċi, xogħol, kundizzjonijiet ekonomiċi, kura tas saħħa biex jinżamm id-dritt ta' residenza iżda fl-istess waqt fih xi nuqqasijiet fir-rigward tal-fatt jekk meta dawn il-ħtiġijiet ma jiġux imħarsa din dan huwa nuqqas irridu nimlew malaj kemm jista' jkun l-Onorevoli Baldassare. Grazzi, Sur President. Jina votajt favur u nixtieq hawnhekk nifraħ lill kollega Rieroka illi rnexxiela tqassar il-bosta pożizzjonijiet u jkollha miri ċari tal-istrateġija dawk il-miżuri speċifiċi kontra il-ħajja tan-nomadi kif ukoll l-assistenza sanitarja, l-edukazzjoni primarja, sekondarja u terzjarja kif ukoll id-dritt għal dar. Din l-istrateġija timmira li jkun hemm inklużjoni u mhux sempliċement integrazzjoni. U ir-rwol tal-awtoritajiet lokali se tkun speċjalment importanti fil-ġestjoni tal-fondi komunitarji. L-uniku problema i innuqqas ta' verifika ta' rrida tal-komunità tar Roma li jintegraw ruhom u il-konsekwenzi li jiġu minn nuqqas ta' din ir-rieda fejn tal-permanenza ta' ġol-istat membru kif ukoll dawn il-programmi ta' assistenza u ta' welfare illi ma jistaw xibqaw jittawlu bla ma naraw riżultati konkreti. Rep minuta. tarkentaa vielä kantaani. kysymys on paradoksaalinen Euroopalle monessa mielessä. Iva, konti, nitkellem dan il-rapport u diġa għet illi jiena imħasseb ferm. Din hija sfida illi għanda u dima l-Unjoni hija marbuta wkoll mal-ideali tagħna, drittijiet fundamentali, l movement ħieles u hija parti anke mit-tradizzjoni ta' dawn il-popli. Anke l-Finlandja għandna dawn ir-Roma u għandna problema minnu nuqqas ta' edukazzjoni u hemm bżonn anki nagħtu iktar kas edukazzjoni l-iskejjel u hemm bżonn ta' iktar mezzi u regoli illi jaħdmu sew. Il-pajjiżi kollha, l-istati membri kollha għandhom responsabilità ġdida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 l-Unjoni Ewropea bosta partijiet differenti iva aħna nistaw nosservaw illi fil pajizi tal ponent permezz ta' demokrazija il-kondizjonijiet tiebu ferm f'pajjiżna aħna viċin l-Ungerija hemm problemi kbar, problemi serji, simili ħafna ta' dawk li naraw iktar lejn l-vant meta wieħed jitkellem dwar l-integrazzjoni Wieħed mill-iktar aspetti importanti huwa marbut ukoll mal-xogħol. Wieħed irid itejjeb il-possibilità ta' impjieg u anki għal possibilità ta' saħħa. Grazzi. Sur għal minuta jek joġbok. Grazie ħafna, President. Senjura jara ka rapport taħħa ferm importanti. U nemmen li kulħadd din il-kamra jifhem li issa wasal iż-żmien li nibdew naħdmu Eh, din il-kwistjoni fuq livell Ewropew tal-Unjoni Ewropea kulħadd għandu jkollu l-istess livell ta' drittijiet fir rigward tar-Roma, iżda però dan mhux il-każ. Mhux biżżejjed, però li jkollna rapport tajjeb ridu iktar azzjoni u allura il-kwistjoni ewlenija issa hija din kif se nimxu l qudiem biex nassiguraw li dan ir-rapport ma jammontax biss għal eh, irrid sempliciment rida tajba. Aħna rridu nassiguraw li s-sitwazzjoni għal Roma titjieb sostanzjalment fuq it-territorju tal-Unjoni Ewropea u importanti wkoll li jkollna follow-up għal rapport. Forsi jista' jkollna xi tip ta' rappreżent tant li jista jara kif dan ir rapport jista jiġi tradott fiktar fazzjoni. Grazzi. Il-rapport Lange huwa l-aħħar wieħed nadwa sur Mastella jkjoġbok. La recente... Sur President, din il-krizi ekonomika il laqtet l-industrija Ewropea u riet ukoll l-importanza tal-istess industrija għall-Ewropa illi baqgħet temmen illi iswi għandhom jirregolmentaw ruhom u ħedhom u dan sar permezz ta' miżuri singoli illi qatt ma waslu għal koordinament Ewropew. Issa qegħdin naraw il-bżonn ta' approċċ tit bl inizjativa Faro. Wasal il-moment illi nużaw din il-bażi industrijali sabiex ikollna impjiegi ta' kwalità l-industrija Ewropea titturi tmexxija u mhux issegwi żoni oħrajn. Dan huwa ġejjini Aħna rridu wkoll naraw koordinament makroekonomiku tal fil politika tal-budget u f'dik finanzjarja anke permezz ta' armonizzazzjoni finanzjarja għal taxxazzjoni tal-kumpaniji. Signora Massoni, għal minuta. Grazie, President. Grazie, Sur President. Il-rapport Lang immis problema attwali ħafna reazzjoni għal din il-kriżi ekonomika u finanzjarja illi laqtet il-produttività Ewropea. Il-tweġiba li qed naraw f'dan ir-rapport waħda pożittiva ferm illi xirna xila taqqat il-fatturi kollha għal proġett ekonomiku ġdid nafsu fuq il-riċerka u l-innovattività huwa tassew importanti u nemmen illi dan huwa stimolu xieraq għal l-approċ konservativ tal-Kommissjoni naqbel ma' rapporter u nifraħlu bix-xogħol illi ħareġ b'dan ir-rapport illi iva hija ta' kontribut kbir għax-xogħol illi għandna qudiemna għandna politika ċentrali ħafna u hemm ukoll modelli għal monitoraġġ kemm fuq kull livell hemm ukoll il brevett Ewropew u jiena kontra dan is-suġġett iżda xorta waħda ivvutajt favur dan ir-rapport minħabba li komplessivament huwa tant pożittiv. Kirja kommi ġen l Dan Dennedo. U kirju Sandunjoċi ġen l-aktu. Sinjura Komi għal-minuta mhix edaw. Onorevoli Antonjazzi, grazie Sur President, aħna onek qed nirriflettu l-bżonnijiet tal-bosta assoċjazzjonijiet industriali u nazzjonali. Bekk kolli naqbel ma dan il-qafas tal-rapport, ma dan kollu hemm punti li ma żew solvuti f'dan ir-rapport pa' talba ta' miżuri leġislativi ġodda fejn tisol effiċjenza tar-riżorsi, kif ukoll il- fejn jitlu il-brevetti u koll irridu issa naraw anki din it-tikketta ta' oriġini li huwa strument għalija essenzjali biex insaħħu l-kompetittività u s-saħħa tal-Industrija Ewropea. Jiena votajt favur il għaliex nittama illi dan ir-rapport iwassal sabiex l-istituzzjonijiet kollha jimxu fuq dan il-programm tant ambizzjuż u fuq f'azzjonijiet politiċi konkreti. Mr. Kalnowski għal minutek joġbok. Bardzo, panie przewodniczący! przemysł na L-industrija da tiżviluppa ħafna brata maġla fil-bija tad-dinja u biex um, ma naqgħux lura wara ċ-Ċina jew inkella l-Indja aħna rridu nagħmlu tibdiliet sostanzjali. L-Ewropa għandha toffri lid-dinja xi ħaġa oħra mhux biss li tniġġes id-dinja um, b'sostanzi kimiċi aħna rridu ninvestu iktar fil-mediċina, fil-farmakoloġija, fl-innovazzjoni u kol fl-agrikoltura. U għamnek mux għet nitkellem dwar xi eh, rċietat gbar, per eżempju, iżda affarijiet ħafna iktar sempliċi, miżuri iktar sempliċi li faċilitaw eh, li aktar faċli li n-nies ikunu jista' jipproduċu iktar u jaħdmu fuq enerġi rinnovabli. Jiġu kunem soluzzjonijiet għaliex l-Ewropa tagħna qiegħda dejjem tixjih, grazzi. Sur Nikola Xira minuta. trvalo k udržateľnému rastu, Politika industrijali hija komponent tal-politika ekonomika u għandha eh, twassal għal iżvilupp sostenibbli fil dan l-industrija Ewropea jekk hemmx kompetizzjoni kbira jew le. Għaldaqstant l-Unjoni Ewropea trid timplementa politika proattiva biex tkun tista' tipproteġi lill-industrija Ewropea. U din issir eh, għodda għal tkabbir ekonomiku. Rridu nagħmlu dan abbażi ta' negozjati u billi niksbu l-kondizjonijiet tajbin permess tal-kontratti tagħna. koll irridu nipproteġu il- eh, id-drittijiet tal-copyright u drittijiet industrijali. L-Unjoni Ewropea edha f'pożizzjoni li ikolla ftit iktar kompetittività fir rigward ta' riżorsi umani dan jeħtieġ iktar investiment fi svilupp u fl-ekonomija. Sur President, il-produzzjoni industrijali ta'monta għal eh, tlita minn erba tal-esport eh, l-esportazzjoni Ewropea u għandha ħafna xogħlijiet, tiġbor fija ħafna xogħlijiet ta' istandijiet ferm importanti għall-ekonomija tagħna. Aħna rridu nagħmlu konkludjonijiet xirqa minn eh, mill-kompetizzjoni ħarxa li hemm fil-bqija tad-dinja u nippruvaw insibu kundizzjonijiet tajbina l-industrija Ewropea. Strateġija tal-2020 tidher li tista' toffrilna soluzzjonijiet potenzjal kbir u kapaċitajiet ġodda għal modernizzazzjoni u wkoll għall investiment fl-industrija għall-istati membri tagħna. Aħna nilna wkoll nifukaw fuq xogħlijiet ta' kwalità għolja għaliex permezz dak nkunu nistgħu nkunu mexxejja fl-ekonomija. Aħna rridu wkoll politika industrijali integrata u kol naqbżu mill-industrija ta' produzzjoni għal dik bazata fuq l-ekonomija, fuq l-arfin, grazzi. Is-sinjora Zanikki. Is she here? Għawnek edha le miex edaw. Muscardini għan l-btu. Muscardini, minuta. Presidente. Grazzi, Sur President. Ma nistax nifhem kieku kif setturi li fl-Unjoni Ewropea u jirreprezenta 57 miljon ħaddiem u tant u tant parti kbira mill-ekonomija ma jirċevix politika ta' appoċ illi t-permetti żvilupp u tkabbir. Mersa jistax ikun hemm politika kummerċjali kompetittiva mingħajr attività industrijali innovativa u li tkun ta' kwalità għolja. Naqbel mal-pariri tal-Kummissjoni għal kummerċ internazzjonali b'mod partikolari dawk il jisqu fuq importanza ta' sistema ta' difiża kummerċjali li taħdem tajjeb u dawk li tirrikori wkoll dawk l-istrumenti li diġà jeżistu id-difiża wkoll tal-interessi tal-Unjoni Ewropea fin-negozjati tal-ġejjini sabiex inħarsu l-impjiegi u l-ekonomija. Dan huwa essenzjali sabiex jirnexxilna nelbu il-kriżi u naċċertaw illi fis-settur tal-manifattura nikontribwixxu għall-ekonomija reali u nipreferu għal dik għal għalbija tal-ekonomija, dik l-ekonomija illi waslet tal deżastru li għanna palissa. Mr. Jar, no. Oh. Jar, għal-minuta. Il-mikrofonu. Jetzt geht's. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich feine, finde es sehr wichtig, dass wir über dies... Grazie, Hafna, Präsident. Naħseb li importanti ħafna. Anzi, kien importanti ħafna li kien ċans nivutaw fuq dan il-rapport il-lum l-aħjar ħaġa huwa illi kieku l-kriżi ma seħx imma e, huwa e, ħażin ukoll ma nitalmux mill-kriżi u aħna mill-kriżi issa tallimna li nħarsu lejn din il-politika tal-industrijali għal darboħra. oħra l-aħħar darba kien hemm ħafna illi ħassow illi wieħed seta' jaqla l-flus permezz tal-flus. Imma il-politika industrijali hija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u essenzjali li din il-kussjoni nittrattawha. Huwa tajb ukoll li aħna nindirizzaw l-innovazzjoni, s-sostenibilità u anka il-ġejjini tal-politika industrijali. Aħna f'dan ir-rapport semmejna l-industrija tradizzjonali u jiena kuntent dwar dan u nispera li nkomplu diskutu Hissur kelli għan minuta. Grazzi ħafna. Jiena ivvutajt favur ta' dan ir-rapport kien wasal iż-żmien illi aħna nifukaw fuq din il-politika industrijali tal-Unjoni Ewropea ġibla dubju eh, f'dawn l-aħħar snin waqajna lura ma qablin ma pajjiżi kbar u nisperaw li dan ma jerġax jisseħ fil-ġejjini. Nixtieq però nuri tħassib tiegħi fuq f'nota spjegattiva fej qed nitkemmu dwar l-armonizzazzjoni tat-taxxa tal-kumpaniji din hija xi ħaġa li aħna ma naqblux magħha il-taxxa tal-kumpaniji u tal-korporazzjonijiet hija xi ħaġa li għandha tkun fidejn l-istat membru. Minkejja dan eh, jiena kont kuntent nivvota favur il-rapport. Mr. Gzebe għal minuta, Sur President. Il-rezoluzzjoni ħarġet mid-dibattitu dwar l-ekonomija u jistoqela li tkun appoġġata. Speċjalment bħalissa minħabba li globalizzazzjoni hija waħda tas uh, eh, fida għal sopravivenza tal-politika industrijali Ewropea wana nifukaw kif nilħu l-anijiet mill istraċġija tal-2020 il-relokazzjoni, il-ħarsin ta' xol u dawn huma suġġetti importanti illi aħna diskutejna fil-kontest ta' din ir-riżoluzzjoni. Għanna nitilfu l-ferra tradizjonali tal-industrija le, ma naħsibx. U rajna dan anka fil-dibattitu fuq l-SMEs l-iktar sfida importanti hija disponibilità tal-materja prima, speċjalment fis-settur tal-enerġija rridu nifukaw fuq eh, il-riċerka u l-innovazzjoni għall-industrija u rridu nużaw sinerġiji bejn il-politiki differenti tal-Unjoni bħal dawk tal-kummerċ u dawk anka tal-agrikoltura. Grazzi ħafna. Kallim għal imis jina vvodajt favur din l-inizjattiva xil-Unjoni Ewropea. Eh, trid eh, tmexxi din il-politika industrijali minħabba l-griżi u anka minħabba il-globalizzazzjoni u anka l-pressjoni minn pajjiżi terzi. Irridu naħdmu ħafna aktar għalfejn biex ikonna aktar investiment privat, ninkoraġġixxu il-PPPs u anka biex noħolqu eh, xogħol ta' eh, kwalifika u anka nużaw ix-xjenza u t-teknoloġija f'reġuni li għandhom networks kompetittivi dawn il-clusters li huma innovattivi u effiċenti. Palma em fil-pajjiżi Baski għandna nużaw l-arfin tagħna tar-reġuni u m'għandniex inwarbu dan fil-ġemp minħabba it-teddit eh, attwali jekk aħna ninkluduhom dawn ħajkonna politika politika industriali ħafna ħjar. Grazzi ħafna l-kelema li jmiss l wahda waħda sur ħanin minuta, però mhux qiegħed fil-kamra. Li fisser, kollegi, illi il-seduta hija sospiża għal sa' 3 ta' wara nofsinhar.